Grazzi ħafna. Jiena nappoġġa bisħieħ din il-miżoluzzjoni ta' diversi partiti għal drittijiet taċ ċittadini fil-tejm ta' ħruġ u jiena nibqa' niġġielet għad drittijiet ta' ċittadini f'Wales u fl-Unjoni Ewropea anke wara Brexit. Ir-rabtiet il-qodma mhux se jitkissru id-drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea tar-Renju Unit huma drittijiet umani u għandhom jiġu protetti mhux biss fuq livell tal-Unjoni Ewropea iżda fuq diversi livelli. L-Unjoni Ewropea għandha rekord b'saħħtu fuq il-protezzjoni tad drittijiet umani. Tinsewx dan, għandna bżonn li l-Unjoni Ewropea tipproteġi id-drittijiet taċ ċittadin tal-Unjoni Ewropea u tar-Renju Unit issa aktar minn qatt qabel. Dan huwa messaġġ li għandu jistama' madwar l-Ewropa li dan il-Parlament jifhem il-batija ta' ċittadini tar Renju Unit jekk ma jkunx hemm sistema ta' reġistrazzjoni awtomatika. Jekk joċrobkom aġissu sabiex tipproteġi dawn it tritijiet Grazzi ħafna sa' Anthony Hook mir-Renew għal-minuta. 3 miljun persuna mill-Unjoni Ewropea jgħixu fir-Renju Unit u jagħmlu diversi impjiegi forsi miż fir-Renju Unit ukoll. Jiena ma jogħġobni xejn il-mod kif ir-Renju Unit qed jedet lil dawn iċ-ċittadini. M'hemmx ġustizzja għalfejn il-gvern qed jitlob qed jgħid li dawn il-persuni li hom jgħixu u jaħdmu fir-Renjuniet tal daqstan snin irridu permessa biex jibqa' hemmhekk. Umbagħad jirrifjuta li jagħtihom dokument li jipprova l-istat tagħhom. Dan huwa l gvern ta' Boris Johnson li huwa fis-seta grazzi għal vot ta' minoranza li qed iwassal għal dan id-diżastru. Grazzi ħafna Judith Banting għal Renew Minuta forgive me. Uh, kellna noħor naddu rizoluzzjoni fil-Parlament Ewropew biex eh, nitkellmu fuq id-drittijiet ta' ċittadini uh, Ewropej fir-Renju Unit. Dawn huma drittijiet li n-nies għandhom u m'għandniex niproteġuhom. L-ewwel ħaġa li missa għamlet Theresa May hija li tiggarantixxi drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Kienet tkun pożizzjoni ta' negozjar qawwija u, u, u tifranka snin ta' ansja. Issa għanna skema li tiddependi minn PDF u m'għandix dokument fiżiku jew karta. E, Eh, allora eh, min iħaddem u u anki min jikri eh, u ma imħazbin fuq il-fat li dan il-PDF jista' jiġi falsifikat imma anki ċittadini britanniċi mħasbin fuq id-dritt li jiexu fil-pajizi fej huma deċidew mur jiexu. Jiena nishtiqni ringrazzjom dawk l-istati membri li din għandi joffru kondizjonijiet ġenerużi għal dawk ċittadini tar-Renju Unit li ħadu residenza f'pajjiżhom. U nappella lilhom nappella lil dawk li għadhom ma, ma, ma publikawx l-intenzjonijiet tagħhom li jagħmluh issa. Issa nisimgħu minant Jane Brophy. Jiddispjaċini, jgħat inti tkellimt fuq il-persuna żbaljata, Jiena John Howard il-rizoluzzjoni tagħmel referenza għal ftehim bħala bilanċat. Mhuwiex bilanċat, kieku kien bilanċat ma kienx ikun hemm bżonn ngħaddu l-emendi illi għanna dokument fuqhom illum. Ir-realtà hija illi ċittadini Ewropej għandhom raġun jibżaw għaliex is-sistema tar-Renju Unit huwa razzista istituzzjonalment u ksenofobiku u kull min kellu x'jamel ma ma dokumenti ma burokrazija fuq dan is-suġġett jafu Ija huwa kontra l-Kostituzzjoni li wieħed jillimita il-moviment ħieles. Iċ-ċittadini ta' Renju Unit li migraw fil-kontinent biex jgħixu hemmhekk qegħdin jaraw li d-drittijiet tagħhom Eh, jiddependi minn reġim eh, ta' deċiżjoni li jittihdet minn minoranza. Jena. ma naħsibx li jiena minix mhuwiex probabbli li jiena senna sen a favur ta' dan il Thank you, Chair. Grazzi, President. Jena votajt favur mħabba 3.9 miljun ta' nies mill-Unjoni Ewropea li jgħixu fil-Renju Unit u dawk il-miljuni l-oħra li jgħix ta' Brittaniċi li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Suppost sa 30 ta' ġunju tal-2021 għat irrid ikun reġistrat. Ir-riżoluzzjoni tgħid li eh, dawk li jgħixu fir-Renju Unit irrid ikollhom dokument li bħala prova jekk ma jkollhomx din il-prova jista' jkun hemm riskju ta' diskriminazzjoni qawwija. Id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar dan il-ftejjim jiddependi mill-assikurazzjonijiet li se jagħti l gvern tar-Renju Unit fuq id-dritti ta' ċittadini. Jiena votajt favur ukoll għax tinkoraġġixxi l 27 stat membru oħra biex jadottaw miżuri biex ikun hemm ċertezza legali għal dawn iċ-ċittadini Brittaniċi li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Issa imiss is-Sinjura Gibson mill-grupp ukoll ta' Renew. Grazzi. Jiena nibqa' persważa li id-deċiżjoni tar-Renju Unit biex iħalli l-Unjoni Ewropea tibqa' waħda żbaljata ħafna imma hekk se noħorġu huwa importantissimu li d-drittijiet ta' ċittadini Ewropej jiġu protetti kemm dawk li jgħixu fir-Renju Unit u l-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu f'pajjiżi oħra. Reżoluzzjoni tal-lum dwar id-drittijiet ta' ċittadini u l-appoġġ kbir li ta' dan il-Parlament kien messaġġ ċar lill gvern tar-Renju Unit li dan l-approċċ li qed jieħu mhux tajjeb biżejjed li m'hemm Mem xej xwet jiggadanja mill-nis jitrattom u negozja bihom. Jiena verament qalbi e, jisob e, qalb maqsuma qed ngħid qed nara dawn l-affarijiet jiġru imma tajba rezoluzzjoni biex nasalvagwardja u ta' ċittadini f'dan il-proċess kollu. Signora Claire Fox I voted against this resolution. Jiena kontra rezoluzzjoni għax jiena minn referendum tal-2016 dejjem qed li dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni li rridu jgħixu fir-Renju Unit għandhom ikollhom drittijiet tagħhom garantiti, irid ikollhom ċertu status. Imma eh, din ir-riżoluzzjoni tikkritika l-gvern għal raġunijiet li mhumiex validi. Ġifieri Eh, il-burden of proof se jkun fuq il-gvern, mux fuq ċittadini, ġifiri gvern sovran et jiġi eh, verament imrażżan ta' kif għandu jaġixxi f'daru. Il-moviment ħieles verament huwa eh, xi ħaġa negattiva għall-Unjoni Ewropea. X'dawk li votaw Eh, il-fat li inti ma triċ moviment ħieles, mandu jaqsam xej mal-homofobija jew ostilità. Imma dan u dinija biza għal xej, qed nitkellmu fuq kontroll tal-frontieri li forma parti kbira ta' sovranità. Deċiżjoni ta' min għandu drittijiet u min għandu dmirijiet biex jgħix pajjiż u jiena nilqa' min irid iżomma dawn il-prinċipji. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna, Signora President. Jiena jiddispjaċini illi il-Britanċi ser qom il-komunità tagħna stajna inkun iktar b'saħħitna forsi xi pajjiżi bħal Russja u superpoteri oħra qed jieħdu pjaċir b'dan Jiena nilqa il-fatt illi se jkun hemm ftehim ta' ħruġ għax din hija xi ħaġa tajba għax il-ftehim huwa ġust u bilanċat. Jiena naħseb li fil-perjodu ta' tranzizzjoni id-drittijiet ta' ċittadini se jkunu protetti dwar il-futur il-ftehim isebbi wkoll impenn sabiex ikun hemm soluzzjoni bilanċata u ġusta dwar dan, però din hija biss dikjarazzjoni rridu nkunu konxi mid-drittijiet ta' dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit illi mhumiex koperti mill-ftehim. Hemm ukoll l-Iskoċċiżi, l-Irlandiżi u oħrajn għalhekk jiena nappoġġa dan il-ftehim. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Anderson qabel il-31 ta' jannar meta jina ser nitkaċċa l-barra mir-Renju Unit kontra il-xewqat tan nies tan-naħda fuq tal-Ingilterra li xtaqu jibqgħu. Nixtieq nirringrazzja lil dawk illi appoġġaw ir-riżoluzzjoni u dawk illi jappoġġaw il ftejm tal-ġimgħa kbira u l partijiet kollha tiegħu iċ-ċittadini tal-Irlanda ta' fuq għandhom ikollhom id-dritt li jeżerċitaw id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea ikunu fejn ikunu. Il-Gvern tar-Renju Unit qal li ser jibdel ir-regoli tal-immigrazzjoni. Iċ-ċittadini tal-Irlanda ta' fuq mhux se jkunu jistgħu jkollhom drittijiet ta' rinifikazzjoni. ma magħrufa dawk tar-Renju Unit għal kif jaħdmu. Oqdu attenti mill perfidi Salbien, dan huwa pajjiż illi ma tistgħux tafdaw. Ir-Renju Unit dejjem ser eh, jevita dawn ċertu regoli. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Wallis. Hemm 3 miljuni ta' ċittadini mill-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit. Hemm drittijiet taħt il-ftejjim ukoll ta' ġimgħa kbira li għandhom jiġu protetti rridu wkoll nirrikonoxxu t-teddita drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u tar-Renju Unit ukoll mill-ideoloġija tal-Unjoni Ewropea. il-politika tal awsterita imminat id-drittijiet tal-edukazzjoni, ikkel, kura tas-saħħa u djar. Kif ukoll impjiegi diċenti, paga diċenti u sigurtà. Li kieku kellna gvern illi ikun irid jindirizza il-nuqqas ta' djar għalkemm m'għandniex dan il-gvern kieku kien ikun imwaqqaf mill-regoli fiskali. Sfortunatament, l-Unjoni Ewropea iktar jattika s-settur privat bil-politiki taħħa. tagħha. Grazzi ħafna. naħseb illi din il-kamra se tkun iktar fqira bl-assenza ta' ċertu kollegi, però jiena appoġġajt din il-mozzjoni sabiex nipproteġi drittijiet taċ ċittadini, id-drittijiet li hemm fil-ftejn ta' ġimgħa kbira. Boris Johnson għalilna illi dan il-ftehim qed jerġa' jaħdem. Però dan il-ftehim jekk qed jaħdem dan ifisser illi n-nies tan-naħa ta' fuq tal-Irlanda għandhom id-dritt illi jidentifikaw lilhom infushom bħala Irlandiżi jew Brittaniċi jew itna li huma hekk kif jixtiequ hekk kif hemm dan il-ftejjin. Dawk li ma jridux iċ-ċittadinanza tar-Renju Unit ma jistax ikunu mġela joħduha il-kelim li jmiz. Kjuċjuk. 15 qabel il-Brexit għanna eh, bżon neżaminaw l-implementazzjoni tal ftejm mħabba iċ-ċittadini hemm ħafna kwistjonijiet kif iċ-ċittadini Britanniċi fil-Europa u l europej fil-Renju Unit se jiġu implementati. Il-ċittadini e, e- Ewropej se jkollhom juru dokumenti biex juru li għandhom dritt jgħixu fir-Renju Unit. Għaliex jekk le se jkollhom jaffaċċjaw anki deportazzjoni dawn huma teddidiet illi m'għandhomx jiseħħu. Il-Prim Ministru Johnson jixtieq jala kollox qabel l-aħħar ta' sena, però għandu ikun jaf illi il-ftehim kummerċali se jkollu importanza deċiziva fil-futur ta' relazzjoni. Lopez Aguilar, grazzi President wara negozjati li damu snin. Issa għanna il-vot tal-IP tal-Parlament Ewropew illi niddefendu id-drittijiet ta' ċittadini. ħaġa uh, id-dispjaċina senni tilfuhom il-dawn il-kollegi. Però maħniex senni tilfu il-populisti li huma uh, a favori supremazija Ingliża u r-razzizmu. il-Britanniċi fl-Europa se jiġu trattati bl-istess mod kif l-Ewropej fir-Renju Unit se jiġu trattati. Għal daqstant il-Britanniċi li jgħixu fil-Kanari se jiġu trattati bl-istess mod eh, kif l-Ewropej f'Londra se jiġu trattati. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt il-jatem ħafna xogħol xisir biex nizguraw, eh, biex neċċaraw dak li għadu mu iċċar. Eh, per eżempju l-involviment ta' Renjunit fil movement Hiles, il-kooperazzjoni tal-Pulizija, tas-Sikurta, illi ti proteġi kemm l-Ewropej kif ukoll il-nies eh, ċittadini Britanniċi. Hannan. Dan id-dibattitu u isu għaddej barra mill-Europa. Mil Jina kont kritiku tal-atteġġament ta' Sinjura May. Però il-sistema issa qed jaħdem u qed jaħdem ħafna aħjar mill-sistemi reċiproċi tal-istati membri l-oħrajn. Mhuwiex veru illi qegħdin jieġħdu l-istatus, jistgħu jitolbuhom iktar provi ħafna minn dawn il-kollegi għomnek mu ma edin jiservu għal xejk taħlif biex joħolqu uh, eh, situazzjoni ta' allarmi. U huma bħalista qegħdin jitolbu li jkun hemm eh, forma fizika ta' ID meta kienu meta huma bħala partit kienu kontra l-idea li jkun hemm eh, ID card normali fir-Renju Unit. Jiena naqbel ma din ir-riżoluzzjoni anki l-kritika li nsibu fiha ta' il-settled status scheme tal-Ren Unit li qed titratta eh, mod zbilanċjat l-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea. s sur Giher Hofstadt nixtieq nirringrazzjah għax dejjem huwa ħadem biex dawn in-nies jiġu salvagwardjati hemm ħafna ċittadini tar renju Unit li ma jridux jitilfu id-dritt ta' ċittadinanza Ewropea. U jiena kieku naqbel mal-idea li jista' jżommuha, ġifiri forsi hemm eżempju ta' dan ir-Renju Unit diġà tajna dat tip ta' drittijiet fil-Irlandiżi ċittadini ta' anki ġifiri, ċittadini ta' Malta u ċipru ta' pajzi or tal-Commonwealth li kellhom id-dritt jivvotaw. ċifiri, jista, jist nistaw nsibu skema biex l-Ingliżi jizommu ċittadinanza ta' unjoni Ewropea. Is-sur pospixil. Grazzi, Signora President, jiena din ir-rezoluzzjoni qabilt magħha naħseb li il-vot kien sinjal qawwi biex nuru fi żmien ta' wara l-Brexit id-drittijiet ta' ċittadini tar-Renju Unit tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit id-drittijiet tagħhom jibqgħu importanti ħafna hija xi ħaġa politika u jekk fil-futur nitkellmu fuq il-libertà tal-moviment ta' il il-moviment ħieles 35,000 persuna mir repubblika ċeka tgħix fir-Renju Unit palissa għalhekk tajjeb li naraw eżattament x'kondizzjonijiet se jkollhom dawn in-nies biex ikomplu jgħixu b'mod dinjitus fir-Renju Unit. Grazzi. Minuta. Sur Patten, jiena votajt kontra rezoluzzjoni għal żewġ raġunijiet prinċipali l-ewwel kienet kritika wis tar-Renju Unit għal proċessi li daħlet fis biex nilqaw in-nies li jridu jibqgħu fir-Renju Unit. F'x fil-fatt, ir-Renju Unit Iju ħafna iktar il-qoddim minn 27 stat membru ieħor, ġifiri huwa importanti u koll li eh, kunem reċiproċità ta' drittijiet ġifiri għall-Ingliżi li jdu jgħixu fil-Unjoni Ewropea u għadna l-bot minn dan fil-rezoluzzjoni. Issa fuq il-movement ħieles jidan jinjorra referendum tal-2016 li nikkontrollaw il-frontieri tagħna. Għal-Brexit din dan huwa punt importanti ħafna u r-rezoluzzjoni ma tirrikonoxxix dan il-fattur. Jina fil-fatt naħseb li din ir-rezoluzzjoni hija mod ċar biex isir sabotax għal vot tal-Brexit li se jisir fl-axar ta' dan ix-xar. Ġifri fej kunem il-vot aħħari li se u għalek jena votajt kontra din ir-rezoluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna il senjura Ġilla. Grazzi Grazie, Signor President. Jina votajt favur din il-rizoluzzjoni. Naħseb illi tagħti ċarezza dwar x'jiġri f'perjodu ta' tranzizjoni u x'jiġri wara. Hekk kif diġà smajna em 3.5 miljun ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit għandhom l-istorja u s-sitwazzjoni tagħhom, però għandhom xi ħaġa komuni, irridu jassiguraw futur sigur għalihom u l-familja tagħhom. Il-Gvern tar-Renju Unit għamel dak kollu li jista' sabiex jagħmel il-ħajja diffiċli ma ma provdi sistema li tagħtihom garanziji tal-dokumenti fiżiċi illi jippermettulhom illi jipprovaw l-istat tagħhom, din hija problema ħaf kbira fil-kostituenza tiegħi. U kien hemm ħafna esperjenzi korroħ li kellhom dawn iċ-ċittadini qed ninsew illi il-migranti mill-Unjoni Ewropea jikkontribwixxu ħafna iktar lejn il-teżor lejn il-kaxxa tal-Renju Unit mill-persuna medja. Nispera illi dawk li qegħdin f'din il-pożizzjoni u l-MPs ta' Labour ser jibqgħu jiddefendu drittijiet ta' dawn il-persuni sal-aħħar. Grazzi ħafna. Fadlinna il-ħin għal għal spjegazzjoni waħda il-kumplament se jsiru wara l vot ta' għada jew inkella tibatuhom bil-miktub. Ser naddu issa l-ispjegazzjoni tal-voti għal futur ta' l-Ewropa. Qed ngħidilkom illi llum mhux ser fil-fatt niddiskutu l-ispjegazzjoni tal-voti dwar il-futur tal-Ewropa din se ssir għada ser niddiskutu biss l-ispjegazzjoni tal-voti dwar il-rapport annwali tal-2018 dwar id-dritt drittijiet umani u demokrazija fid-dinja u l politika tal-Unjoni fuq di kwistjoni. L-Onorevoli Omar Omarġi. Iva, grazzi hemm bżonn verament naraw x'se nagħmlu f'dawk il-pajjiżi fejn id dritti tal-bidem huma mkasbra ma jistax ikun hemm dawn il-modi awtoritarji l-vjolenza li jużaw ċertu gvernijiet il-neoliberalizmu, awtoritarizmu imorru jitfit. Dan huwa minnu fid-dinja tagħna, imma huwa wkoll minnu fi Franza fej eh, naraw li palissa il-gvern eh, li għandna palissa hija verament eh, jitrattom ħażin il-movimenti soċjali kif jista' jkun li il-gvern joħno il-moviment li għax qiegħed jipprotestra kontra l-proġetti neoliberali. Franza bħalissa dawk li jipprotestaw qed jiġu wkoll kalpestati qed naraw li jintużaw l-armamenti bi għazzamma tal-ordni, jintużaw armi li ħafna pajjiżi tal-Ewropa huma mhumiex permessi. Ġifiri dawk li qegħdin jiġġieldu l-ġurnalisti, il-nies tal-trade unions, il-libertajiet individwali qed jiġu maħnuqa eh, ma suppost mhux biss il-Kostituzzjoni ma l-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tistipula dawn id-drittijiet għalhekk minn prinċipju wieħed għall-ieħor, minn valur għall-ieħor, wis eh, governanza u naraw x'qed jiġri minn Franza dawn iż-żminijiet. Kieġobkom żommu mal-ħin. Madam Xojdrova. L-Onorevoli Xojdrova. Grazie għavna, Signora President. L-Unjoni Ewropea kienet u għandha tibqa' tiddefendi d-drittijiet umani madwar id-dinja, l-interessi tan negozju għandhom ikunu marbuta mad drittijiet umani, dawn m'għandhomx ikunu sagrifikati għall kummerċ, għalhekk irridu nużaw kemm sanzjonijiet kif ukoll inċentivi pożittivi fih dan l-għajnuna l-iżvilupp sabiex nappoġġaw dak il-gvernijiet li jippromovu drittijiet umani fil-pajjiżi tagħhom. Jiena disappuntata illi l-emenda dwar is-sitwazzjoni tal-Kristjani ma ġietx adottata. Kristjani illi spiss ikunu l-mira ta' diskriminazzjoni u vjolenza. Ma kien hemm l-ebda appell sabiex id-drittijiet umani tagħhom jiġu protetti Ma nafx kemm hu serju l-Parlament dwar dan. Jiena għalhekk fl-aħħar mill-aħħar ivvotajt kontra din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Keleher ma kienx preżenti sur Polċak ukoll telaq mill-Kamra għalhekk ngħaddu għal Sinjura Daily. Grazzi ħafna id-drittijiet umani suppost huma universali, mhux suppost ikunu strument però hekk qed naraw fl-Unjoni Ewropea strumentalizzazzjoni tal-drittijiet umani sabiex ikollna eh, vantaġġ fuq ċertu kwistjonijiet kummerċjali. U dajna rajna dan ukoll fil-qtil tal-ġeneral Sulejmani fost l-oħrajn kien hemm is-silenzju tal-Unjoni Ewropea quddiem tangollu u jiena nistħi illi għandna il-kuraċ li nitkellmu dwar drittijiet umani x'imkien ieħor. Dan il-ġeneral intqatel fil-fajruport ċivili. Tistgħu timmaġinaw x'isir kieku l-ekwivalent Amerikan jinqatel fl ajruporta ta' Heathrow? Ma ngħidu xejn dwar il-ksur ta' drittijiet umani meta l nies li ma jorġbunix. Ironika illi nitkellmu dwar id-demokrazija u għandna kollegi katalani li qegħdin fil-ħabs u mhux qegħdin hawnhekk magħna jien għalhekk votajt kontra din ir-riżoluzzjoni. Grazie ħafna. L-Onorevoli. Zdanoka. grazie President. Jena u kolma ma napoġġax il-persistenza tal-Unjoni Ewropea li tallem il-ħattijħor fil-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bnidem. Tista tipretka biss meta meta uh, l-Unjoni Ewropea stess tagħti l-eżempju tajjeb Però mm, xorta jiena napoġġa l-istituzzjoni fil-paragrafu eh, fejn tajt illi il-problema ta' nuqqas ta' ċittadinanza minn naħa ta' ċerti persuni għandha tiġi irsolvuta sal-2025. U din hija problema kbir Eh, fil-pajizi, fil-Latvja, hemm nies fil-Latvja illi mandomx drittijiet ta' ċittadinanza. Dawn ġew dikjarati ek imħabba l-oriġini tagħhom minkejja il-fatt li l-maġġoranza tagħhom twildu fil-Latvja. U din il-kwestjoni illi wieħed jiddiskrimina mħabba l-oriġini miex msemmija fil- eh, fil din dan id-dokument. Post bisillu għal-aħħar kellim eh, bħala bħala eh, bħala spiegazzjoni u jkonna mbagħad pawża qasira u l-ispiegazzjonijiet jitkomplew għada. Post bizil, grazzi President, jina appoġġajt ir rapport Jiena nemmen illi kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem huma importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u ma rridux inħarsu biss lejn id-drittijiet tal-bniedem fil-Unjoni Ewropea ma fid-dinja kollha jien appoġġajt ir-rapport għandi kumment wieħed biss x'nagħmel. E, mhux mux bizzejiet illi aħna impoġġu dea tajbin fil-karta imma eh, dawn illi dawn li dejat isiru azzjonijiet u li natu assistenza anki ekonomika u meta natuha din iridu noqogħdu attenti kif josservaw id-drittijiet tal-bnedmin. Ma li nappoġġaw pajjiżi fejn hemm ksur flagranti tal- Eh, drittijiet tal-bniedem ċertament imur kontra. Mela ir-rapport li missu dak ta' David McAllister li huwa rapport annwali fuq il-mentazzjoni tal-politika komuni barranija u ta' sikurtà għandna tliet kellima e, nisimaw l-ewwel mela anti-Sinjora Sojdrova għandha minuta. Grazie, President. Jina poġġajt il-rapport. Jina nemmen illi ħaġa tajba l-Unjoni Ewropea tibni il-politika taħħa komuni barranija u ta' sikurta fuq bazi multilaterali. Bħala relazzjoni ta' NATO hija propju il-bażi prinċipali ta' sikurta tagħna u ta' tibqa' Jiena kelli riservi fuq ir-rwol tal-Parlament Ewropew. U li dan kellu jkun it-tielet pilastru tal-politika jiena nemmen li f'dan il-qasam għanna il-segwu ir-rwol eh, tal-Istat membru tal-Kunsill. Però jħagġa tajba li l-Parlament Ewropew adotta din il pozizjoni fuq il-politika ta' difiża. Grazzi Issa nisimu minna t-Sinjora signora Nova. President, grazzi tal-mikrofonu u tal-opportunità nispiega l-atteġġamenti għaj fuq dan il-rapport li ma stajċ nappoġġa. Il-rapport jideskrivi elekwentement l-sfidi u t-teddit illi l-Unjoni Ewropea għanda u dima. bħala Mm, bżon ta' mġiba assertiva kontra Russja. Tensjoni li dejjem tiżdiet fil-vant nofsani, xtieq nerġa' inwissi fuq il- eh, fuq il-fatt li ma nistawx nifmu minu huwa favur u minu huwa kontra Hawnhekk l-Unjoni Ewropea għandha tbidder il-politika tagħha, għandha tidentifika il- il li huma sbaljati. Grazzi għafna. U issa u l-aħħar kelli mal dan fuq dan il-punt għandek minuta Rajl. President kollegi, jina votajt kontra rapport, bħala prinċipju jina kontra l-Unjoni Ewropea illi jina kontra l adezjoni tal-Stati Balkani. Rajna illi anki il rumanija u l-Bulgarija kella impatt devastanti fuq il reġun ta' tiegħi wasal iktar kriminalità problemi soċjali u problemi ta' suq ta' xogħol. Dawn huma l-ispejjeż soċjali. Fir-reġun tiegħi rur u dawn iċ-ċittadini qegħdin ibatu ħafna mhux jien biss qed ngħidu dan manki e, il-sintki ta' Dortmund e, e, għanna bżon ta' inqas moviment ħilas mhux iktar granti ħafna. U bekk nalqu il- sessjoni fuq l ispiegazzjoni tal-vot. Issa nagħmel sospensjoni sa' tlieta meta nkomplu bid-dibattiti. Grazzi tal-kooperazzjoni.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 u anki id-dokumenti li ġew approvati issa huma aċċessibbli. Ma nafx għandkom xi kummenti fuq il-minuti le tajjeb wis mela dawn ukoll ġew approvati. Il-punt li jmiss huwa dibattitu topiku se nitkellmu dwar it-tawiċ tal-istorja Ewropea u anki t-tifkira ta' tieni gwerra dinija. F'din id-diskussjoni nixtieq narrafkom li mhux se nippermetti l kartellum blu. Nisimgħu il-Manfred Weber l-ewwel li huwa li ressaq din il-proposta. Sur Weber fidejk. Dan id-dibattitu, sinjuri, kollegi u ħbib, mhux dwar l-istorja, huwa dwar il-ġejjini tagħna għax meta ma nagħtux każ l-istorja, il-fatti nkunu qegħdin jinjoraw il-futur Eh, minn il-miljuni kbar li mietu fit-tieni gwerra dinjija, aħna edna għattizjajt rridu naslu għal dawn l-affarijiet. il ġermania nazista bdiet il-gwerra u saru ħafna ħafna reati kontra l-umanità u kull politi politiku Ġermaniż għandu jerfa responsabilità ta' pajjiżna. Imma kull politiku fl-Unjoni u anki barra mill-Unjoni għandu u kol responsabilta biex ma joqoċ jawweċ il-fatti u jiena u anki aħna bħala PPO ma jistax ikun li ikun hawn min jipprova jerġa' jiktbu l-istorja bil-ġdid veru li l-Unjoni Sovjetika ġiet attakkata u r-Russja ehm, verament soffrit matul il-tini ehm, gwerra dinija imma il-pat bejn Hitler u Stalin kien pat bejn żewġ ehm, persuni ħżiena. kien hemm Litwanja, l-Estonja, l-Latva, Rumanija, l-Pollonja dan il-patt bejn Hitler u Stalin għal miljuni ta' ċittadini fl-Ewropa kullimkien fil-obra u kien hemm ukoll oppressjoni, biża dittatorjat u ħafna u ħafna sofferenza u dan il-pat kien ukoll kien eh, reat kontra d-demokrazija. 80 sena wara dan it-trattat aħna pala Parlament Ewropew qed ngħidu dan l-affarijiet ma jistgħux isiru iżjed. Illum fl-Unjoni Ewropea demokrazija, libertà għal pajjiżi għall Ewropej tal-Ewropa ċentrali u Orientali illum niftakru il-fatturi tal-istorja biex verament nkunu nistaw u kol naħsbu għalġejjini ġejjini skont il-fatti. Issa nisimaw is-sur Sinjura Branġan. Grazzi ta' dan iċ-ċans biex nitkellmu fuq dan il-punt jiena sma jiddak li għalli Sur Weber u naf għalli ma dikjarazzjoni huwa qed jirriferi anki mill-awtoritajiet tal-Polonja jiena nishtiqnu nur simpatija tiegħi għal dawk il-vitmi kollha ta' tini gwerra dinija u importanti li niftakru l-passat tal-Ewropa jek irridu nibnu ġejni tiegħu. Eh, dan is-suġġett tal-lum iġenna nirriflettu kif l-Ewropa tista' titgħallem mill